l-opinjoni u kif għalet Sinjura Jelsen minħabba li l-Sinjura Jelsen ma reġiċ ċaddit imma l-elezzjonijiet għalek nishtiq fissima. nir Nirringrazzja l Savelina mis segretarjat tax xogħol preparatorju minnaħa tagħha. Mela, dwar id-dokumenti nixtieq infakkarkom il parlament Ewropew appoġġa l-ħolqien ta' dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni u jaħsbu illi l-Unjoni għandha ttejjeb dawn is-sistem ta' supervizjoni fuq il-livell tal-Unjoni kollha. Fl-2011 f'nofs il-kriżi finanzjarja kienu qegħdin jieħdu l-ħidma mill-komitati preċedenti. Dan hija xaġa importanti anke s-swieq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea u ma importanti wkoll sabiex ikollna l-rikupru finanzjarju u tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni kif ukoll li jkun hemm prevenzjoni ta' kriżi ta' kriżijiet oħra fil-ġejjieni. Issa dwar il-proposta tal-Kummissjoni jidejem naqis ta' pagamenti mill autoritajiet meta mqabla mal-budget illi għanna fl-2014. Jena rajt anka fil-proposta fil tal-Kommissjoni. Rajna il-2014 meta qabla mal-2015 l-autoritajiet kollha bħalissa um għandhom nuqqas ta' personal. Ovvjament l-autoritajiet jipreferu li jżomm il-proposti tal-budget u jinaqsu minn forsi setturi oħrajn. Iżda meta kun qed niddiskutu mal awtoritajiet e, jiena u s-segretarjat tkellimna magħhom u l-argument tagħhom huwa konvinċenti u anka l-Kommissjoni tħares lejn il-proposti tal-budget għall-autoritajiet. U għalhekk jiena naħseb tajjeb li nerġgħu ndaħlu l-figuri illi li tawna l-autoritajiet li huma appoġġjati minn Digimarkt. Ir-raġuni hija waħda ovvja fl-aħħar ftit snin kellna aktar xogħol għal dawn it-tlet aġenziji, speċjalment il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tajba tal-Unjoni Ewropea u f'konformità mal-latti anka mill-Unjoni Bankarja, il-leġislazzjoni tal-Unjoni Bankarja u il-ħidma fil-proposta u koll ħajkun hemm bżonn ta' eh, mezzi budgetarji sabiex nimxu ma dan l-irwol regolatorju. Importanti u koll illi l-aġenziji ikollhom il-rizorsi umani ehm, meħtieġa sabiex jimxu mal dan l-rwol regolatorju b'mod mill-aħjar. L-inżidu fil-rizorsi umani kif ukoll anka l-isforzi sabiex nilħu eh, aktar effiċenza rajna illi l-Kommissjoni lesta sabiex tistudja eh, l-evalwazzjoni tagħna. Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet se nimxu magħhom nixtieq illi li se jkun hemm xi problemi li nsibu il-personal fiħdan il-membri u ma jkunux jistaw u l-mandat tagħhom minħabba li kolom nuqqas ta' rizorsi il-personal u il-rizorsi illi għanna mhumiex qed riflettu di ħidma li jridu nagħmlu. Mbagħad skont l arġamenti finanzjarji fil-taħlit eh, finanzjarju jidher li mhumiex flessibbli u peace, peace amministrattiv. Għalhekk jiena nitlob lill-Kummissjoni sabiex toħloq sistema finanzjarja sal-2017 illi hija bbażata fuq il-miżati tal-suq tal-parteċipazzjoni tas-suq jina lest tanka l-inkompli eh, dan id-dialogu mal-Shadow Rapporters u mal-bqija tal-Kumitat. Grazzi ħafna, President. Grazzi, jina naddir kelma issa l-Shadow eh, Rapporters eh, fejn għanna mill-IPP Signora Rabelċ. Grazzi ħafna, spiegajtinna tajjeb ħafna għaliex għanna nżidu il-budget għal dawn it-tlet autoritajiet ta' supervizjoni tant importanti, aħna żgur irrid ikollna l-implementazzjoni konsistenti u l-tħul ta' regoli fl-Unjoni Ewropea Minar ma jkollna implementazzjoni konsistenti, l-armonizzazzjoni eh, ħant intilef u għalhekk importanti ħafna illi insaħħu dawn it-tlet awtoritajiet. Għandhom iżidu n-numru ta' personal u għandu jizdi tanka il-budget. Aħna naqblu ma' dan. Dawk li bżon, għandhom bżon dawn it-tlet autoritajiet. u rridu għodu attenti mill-fat illi jekk ħajżidu b'mod konsiderevoli n-numru ta' personal irridu ifittxu eh, personal ta' esperjenza għaliex eh, personal li m'għandux esperjenza u ġdid eh, ħajkollu anka xi problemi fl-implementazzjoni. Verament irridu professjonisti. U l-budget għalhekk għandu jikkorrispondi ma' dan. Dak kollox allura eh, minna ħatija għalissa. Grazzi ħafna issa Sinjura Lusiton. Grazzi ħafna, grazzi l-rapporter tal-introduzzjoni tal-abbozz tant eh, tajba u anka l-proposti għall-emendi. Dan huwa punta tluq tajjeb ħafna għal proċess tagħna jider li prospettivi tajba sabiex naqblu fuq il-kwistjonijiet ewlenin. Tajab li niffukaw fuq l-autoritajiet ta' supervizjoni fl-Unjoni Ewropea u dinja xi ħaġa B'dannu appuntaw linja dan il-komitat. Jider li hemm problemi serji wkoll hawnhekk. Dawn it-tlet awtoritajiet ta' supervizjoni għandhom Eh, piece kbir ta' xogħol u hemm ħafna leġiżlazzjoni ġdida li titiġi implementata kif suppost. Din hija xi ħaġa essenzjali għalina. Jekk l-awtoritajiet ma jingħatawx ir-riżorsi meħtieġa, allura jkun hemm ir-riskju illi ma jkunux jistgħu jimplementaw eh, da kollu bl-aħjar kwalità. aħna ma nistgħux inħallu li dan isir. Aħna nitkellmu fuq l-istabilità fl-Ewropa u allura dan eh, jiddependi fuq ir-riformi. Nkunu ċerti li dan kollu qed isir fil-prattika. Allura dawn l-autoritajiet sal-2015 jridu jżidu l-numru ta', ta personal u jkollhom aktar rizorsi. L-autoritajiet din is-sena kellhom aktar flessibilità imma issa jidher illi dan spiċċa ma nistax nifhem il-loġika tal-Kummissjoni hawnhekk u mhijiex spjegata b'mod ċar. L-argument jisu qed ikun ta' kontradizzjoni u karatterizzat b'aktar xogħol, aktar ħidma, iżda fl-istess ħin mhux qed ikun hemm aktar riżorsi. Allura, Naħseb irridu nibdew billi nħarsu lejn e, ir-riżorsi li huma meħtieġa, riżorsi ġodda meħtieġa mill-awtoritajiet. Meta nħares lejn il-figuri mill-awtoritajiet ta' supervizjoni jidru li huma mhumiex bilanċjati. Il-kumitat għandu jgħid illi għandu jġilet għal-jom nistaw għal-inqas nżommu mal-level illi talbu l-autoritajiet. Umbat hemm il-kwistjoni wkoll minn fejn ġej ħajjiġu dawn ir-riżorsi tal-awtoritajiet. Kif ħaniġbru il-finanzi? Għalissa jidru li huma l-awtoritajiet ta' supervizjoni fl-istati membri li qed jatuna eh, it-tħul għal dawn l-autoritajiet u allura hemm din il-mistoqsija. Eh, anka dwar l-indipendenza ta' dawn l-autoritajiet Ewropej. Il-Kommissjoni naħseb għanda tagħtina rendikont tajjeb ta' situazzjoni. Naħseb illi il-finanzi għandhom jiġu missu mill-operaturi finanzjarji illi huma konċernati. Min iġet ngħid li dinja l-aħjar soluzzjoni, iżda forsi tkun ċara interessanti li kikun ħarsu lejn prezentazzjoni bażika fejn ikollna il-finanzi bażiċi fil-budget u anka inqablu għamma l-operazzjonijiet finanzjarji. Din xi ħaġa li forsi nistgħu nħarsu lejha. Apparti l-kwistjoni tal-awtoritajiet ta' supervizjoni hemm xi ħaġa oħra rridu nħarsu lejha. Il-kooperazzjoni fil-affarijiet fiskali. Il-fiskali sa tal-2020 ikollna il-figuri tal-budget ehm, irranġati. Um, għal livell fejn ma jkunx hemm effett negattiv għal kumpaniji. Jiena qed eh, jiena ħarqana biex nara proċess eh, kostruttiv fi xhur li ġejjin, jridu naħdmu brata daqsxejn maġla, imma naħseb illi ikolna rapport li eh, tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi Katie issa. Grazzi, Sur President. Palma qed aktar kmini pala koordinatur tal-ICR fisem il-grupp nittama illi il dan il-rapport anka dak il-rapport li kena dal-ħodu jina ta' daw rapporter nistan nibda najt illi bl-ICR dejjem appoġġat l-rwol tal-ISIS u aħna dejjem appoġġajna l-informazzjoni il-mod ta' kif e, għedin jimxu. Tajja għal-għalek li naraw illi fl-ewel parti tal-mandat tagħhom qabel ma jkun hemm reviżjoni tal-ISIS jridu nżommu mal-budget li diġà ġie allokat. Naqbel ukoll illi jekk il-budget ma jiżdiedx, allura rridu naraw kif ħanerġgħu norganizzaw il-mod ta' kif il-budget jiġi allokat u forsi nagħtu prijoritajiet ġodda f'dan il-budget. Nista' nifhem illi aħna ma qed nilħuq il-kapaċitajiet li għandna bżonn, żgur li nfaqna eh, naħseb li hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu sabiex niffaċilitaw u ngħinuhom. Jek nħarsu lejn l-ISIS, naraw li hemm limitu. Anka fejn jitlu l-esperti nazzjonali u xaġa stramba e, meta e, xaġa stramba li hemm tant tant xogħol hemm problemi minn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Aħna verament allura rridu nippruvaw nużaw l-esperti nazzjonali Eh, natu flessibilità eh, meta jkun hemm ħafna ħidma fuq dawn l-ISIS sabiex huma jkun jistgħu jagħtu riżultati. U din f'perjodu fejn hemm bżonn ta' dawn ir-riżorsi u l-esperti jinsabu fl-istati membri. Jekk ħanamlu lura xi ħaġa fil-baġit huwa li jridu nippruvaw nużaw eh, l-irwoli li għandhom dawn il- dawn il-persuni, qed nitkellmu fuq 25% din hija xi ħaġa li aħna rridu ngħinuhom fiha. Irridu wkoll ehm, nagħtu supervizjoni tal-inforzar ta' dawn l-autoritajiet nazzjonali u kunu ċerti li dawn ir-regoli jiġu implementati. Il-koll nafu li madwar 400 regola li qed jingħataw l lisis fl-aħħar mandat għandhom ħafna xogħol eh, li jridu jagħmlu, aħna napprezzaw dan Iżda din mhijiex medda ħaġa fuq medda twila ta' żmien għax mhux ħankollna leġiżlazzjoni bħalma leġiżlajna f'dawla l-aħħar ħames snin, l-affarijiet ħajonqsu bil-mod. Tajjeb ukoll li ngħid kif qal il-relatur l infasizzar anka fuq ir-rekrutaġġ. Aħna ħloqna l-ISIS u anka ir-rekwiżiti lingwistiċi huma problema ħaj jibqgħu bħala problema. Hemm ħafna esperti fl-Unjoni Ewropea illi m'għandhomx it-tieni it-tieni lingwa li hija standard tal-Kummissjoni u għalhekk dan l-standard kien żballu għandu jerġa' jinbidel. U anka il-prospettivi tal-karriri flisis u anka fl-ICB eh, jidher li hemm problemi fuq livell oli Għalhekk hemm problema sabiex anke sibu dawn il-personal. Dawn l-aġenziji għandhom eh, jidher l anka mal-oqsma anke mal-oqsma l-oħra. rridu nkomplu nikkonsidraw dan kollu fuq livell politiku meta nħarsu l-enlisis b'mod aktar ġenerali. L-indipendenza hija ġaġa stremba, naħseb li ISIS, kull ISIS għandha tkun indipendenti, indipendenti minn xiex, mill-esperti eh, nazzjonali, jiena għandix tħassib dwar dan Irdu nkunu indipendenti biħsib tagħhom u mill-kummissjoni imma ma nafx jekk ix-xogħol ħajkun indipendenti mill-deċiżjoni tal-bord. Jiena lek għandi xi tħassib illi forsi l-indipendenza ma tfissirx istess għal kulħadd. Għalhekk irridu nkunu irridu nkunu ċari x'irridu nfissru bija l-indipendenza. Hawnhekk eh, qed naraw l-fleksibilità trid tiżdied. Naħseb tajjeb li nimxu mal-budget li għandna attwalment u nittama illi anka fil-gruppi politiċi l-oħra nsibu flessibilità illi hemm bżonn. U naħseb sa diġa għamlu xogħol ta' sew sewi eh, fil-kondizzjonijiet li għandhom. Jazzi, il-kellim li miss. para expressar, no fundo, uma crítica de fundo, eh, porque este relatório naturalmente insere-se. Grazie. Jena xtaqt nati kommenti. Zar. Rridu naraw ftit xinu l-konċett tal-Unjoni Ewropea. L-ideja ta' swieq xet jiġi proposta unnek qed inħarsu lejn approċċ fuq is-suq. Qegħdin inħarsu wkoll lejn swieq oħra u naraw illi ċertu mekkaniżmi tas-suq mhumiex qed ikunu ta' suċċess. Hemm il-negliġenza wkoll fuq il-supervizjoni. Din is-supervizjoni qiegħda b'xi mod tipprova tirranġa dawn il-xejriet u tipprova tnaqqas mm, ħsara li sta' jkun hemm. Irridu naqsu dawn il-problemi, dawn il-lakuni minn mis-sistema. Naħseb nistgħu nirreferu għalli din u naraw illi dan kollu għaparti mill-direzzjoni forsi l ħazina li sejra fija l-Unjoni Ewropea. Allura, jen provaw naraw kif nistgħu insolvu din il-kwistjoni. Il-budget iva qed jonqos u għalhekk irid ikollna supervizjoni effettiva fuq ir rizorsi disponibbli. Dan ħajkun diffiċli u eh, hija sitwazzjoni kważi kważi ta' teddida. Dak li nixtieq ngħid jiena bħala konklużjoni għalli jina konvint li hemm bżonn ta' supervizjoni kif suppost fil-snin ġejjin sabiex ikollna l-aktar b'mod effettiv ta' kif nimmaniġaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, Sir Gigold. Grazzi, jiena ħerqan anka għal dibattitu twil fuq il-suq finanzjarju u forsi anka naqsu l-kapitalizmu waqfuh Sa din il-parti eh, aħna responsabli għalija. Nirringrazzja l ħaġa l-relatur għal dak li jagħmel fuq l-ISAS. Jiena nixtieq nisma' anke minnaħat tal-Kummissjoni biex jispjegawna li inaqsu il-budget meta fl-istess ħin is-sena id-dieħla ħajkun hemm verament ħafna xogħol fuq l-istituzzjonijiet. Tista' forsi anka jispjegawna fid-dettall għaliex Eh, smajt anka l-istess ħaġa minn Digimarkt. Fil-bidu ma ma kienux eh, favur li jitnaqqas il-budget, imma fl-aħħar mill-aħħar eh, kellhom jaqblu. Aħna diskutajni din fuq numru ta' drabi, nkammil l-opinjoni, Mr. Langen, anka fl-opinjoni tiegħi fil-budget ta' sena d dihra dejjem kien hemm din l-insistenza. Irrid ikun hemm budget indipendenti sabiex Digimarkt ma jkollix tagħmel dawn id-deċiżjonijiet diffiċli fejn hemm anke l-SRM u kellhom kellhom allura jaqa' naqsu mill-budget tal-ISAS ma tagħmilx sens din. Irridu ninsistu għalhekk illi ikun hemm bidla fl-istruttura tal-budget sabiex insolvu din it-tip ta' problema. Aħna nappoġġaw ukoll li dok li parteċipaw fissu dawn huma raġuni għaliex għandna dawn l-ispejjeż u għalhekk huma għandhom iħallsu wkoll. Din hija xi ħaġa li rridu nimxu magħha fil-prinċipju. Nixtieq ukoll naraw illi x-xogħol li nżidu l-kapaċità mill-soċjetà ċivili fil-qasam ta' leġiżlazzjoni ta' servizzi finanzjarji din titkompla. Nixtieq ukoll li nerġgħu nħarsu lejn l-istrateġija ta' komunikazzjoni għall-EMU. Aħna kellna xi eh, kwiżinijiet fl-aħħar eh, ċiklu tal-budget, naħseb dan kollu għandna ninkluduħ sabiex naraw jekk kienx hemm progress. Kif xtaqna aħna? Nixtieq ngħid ukoll illi x-xogħol fuq il-finanzjament tal-EFRAK u l-ISB għadu għaddej Anka f'dan il-budget u rridu naraw ftit jekk ir-riformi sarux jekk kif eh, ftemna jekk ma sarux dawn ir-riformi mela allura rridu nisimgħu. Rridu naraw jekk għandix nużaw is setta tal-budget sabiex nkunu ċerti li qegħdin nimxu kif suppost. Hemm anke kwistjoni jekk l-ISB eh, regoli għandhomx jitmexxew anka għal-SMEs li aħna fil-verità ma naħsbux illi tkun xaġa adekwata. Il-Kunsill deċidiet ukoll li tnaqqas eh, eh, li eh, dajjef l-Eurostat. Aħna f'dan il-Kumitat aħna ridna li jkollna statistika Ewropea b'saħħitha u naħsbu illi l-budget propost mill-Kummissjoni ditnaħam il-Kummissjoni jerġa' jiġi ddaħħal. Grazzi. Ok, grazie. Um... Grazzi, analizzajna il-rapport u għonek rajna kif dawn l-autoritajiet għandhom sbilanċ bejn il-personal il u n-nies li huma amministraturi u l-oħrajn li huma assistenti. Għanna proporzjon wieħed għal kull 15 hemm kbir, għandna bżonn ta' ċifri aktar preċiżi iżda f'kriżi bħal din forsi nistaw eh, naraw daqxejn u naqsu daqxejn l-allowances tal-managers. Jina nemmen il-20% aktar pala budget u għawis eċessif. Nishti nissodisfa li zawx naħat innaqas il-budget u nalloka jekk jista' jkun il-personal Eh, li kunu assistenti, assistant u mux administrator, amministraturi. Din l proposta tagħna li aħna qed inresqu lill-Kummissjoni. Grazzi. Issa għanna ftit żmien li ħames minuti biss għal proċedura KHDI għanna l-ewwel talba Mr. Balz. Grazzi ħafna, Sur President. Jina u ukoll qed inħares lejn proposta tal-Kummissjoni mal-awtoritajiet u naħseb illi għandi żomm għajn kritika fuq dan għaliex dan tnaqqis 20% li hija mhuwiex aċċettabbli. Hemm punt partikolari wkoll li jiena nixtieq nitkellem dwaru jiena kont relatur fuq Omnibus 2 u nixtieq nitkellem fuq il-punt ta' implementazzjoni li semmejna qabel l-implementazzjoni fi sentej li ġejjin u li ħajkun hemm żieda fil-xogħol u għalhekk ma nistgħux nimxu bl-istess mod kif eh, naħdmu f'awtoritajiet supervizorji oħrajn. Jekk il-Kummissjoni jrid ikollha din il-proposta restrittiva, tit tkun ċerta illi l-istudji li hemm bħalissa jistaw eh, naqblu fuqhom hawnhekk fil-Parlament għaliex aħna naħsbu li dawn jistaw jitjiebu għaliex nħossu li hemm bżonn iktar finanzjar li ma jarax il-personal. U naħseb illi għandu jkun hemm ukoll żieda żgħira fil-riċerka fil riċerka fil Aħna bħala parlament dejjem tajna appoġġ għal dan il-punt u għalhekk nixtiequ li dan l-istrument jissaħħaħ. Għalhekk jiena inħeġġiġkom biex taraw x'inhu fattibbli fil-verità. Fejn għandu x'jaqsam l-allokazzjoni tal-fondi għaliex kif inhi bħalissa ma tantx tajba, grazzi. Sir Offlin. Grazzi, is-Sur Offlin. Grazzi, Sur President, ħafna kellima qabli għam referiment għal parteċipanti tal-suq finanzjarju li ħarsu palli kiku dan huma flus bxejn, pero nafu illi l-impatt fil-verità jinħass minn pensjonanti, minn investituri żgħar u nisuħrajn oħrajn fl-Ewropa. U għalhekk qegħdin naraw hawnhekk rekomendazzjoni l-iktar infiq minar ma jkun hemm rekomendazzjoni għal fejn sa infadlu il-flus, jekk nibqgħu sejrin hekk sa nkomplu nżidu l-ispejjeż minħa tal-gvernijiet fl-Ewropa. U għalhekk naħseb il-Kummissjoni għandha tqis fejn tista' tfaddal il-flus u jekk titqis dan l-aspett bħala priorità. Grazzi ma jidhirx li tal talbiet oħrajn u għalhekk naddu il-kelma il-reprezentant tal-EBA, il-direttur eżekuttiv. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna tlieta li ħanqegħdin hawnhekk mit tliet aġenzji u jiena sa nitkellem biss fisem l-EBA. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità tal-qija ta' hawnhekk. Wieħed għandi waħda minn possibilitajiet u nixtieq nirringrazzja l relatur kif ukoll xedu rapporters tal jagħmlu dialogu magħna qabel dawn il-diskussjonijiet u nifmu u li jifmu wkoll minn fejn dawn il-proposti tal-budget jiena nixtieq ukoll nirrepeti fi ftit sentenzi illi minn mindu u dawn l-aġenziji u l-IBA fl-2011 il-mandat illi innata l aġenzija tagħna il-mandati għanzi komplew jizdietu u ħajkomplu jizdietu Danna fuħ illi din iż-żida mhux ħatibqa' għaddejja għal dejjem. Nafu illi eventualment sa naslu f'livell fejn is-sitwazzjoni tinbidel nkunu iktar modesti, Però sfortunatament dan iż-żmien għadu ma wasalx. Sa issa għadin naraw din iż żida aggressiva fejn għandu x'jaqsam il-mandat. It-talbiet budġetarji tagħna dejjem kienu bbażati fuq il-mandati li kellna. It-talbiet e, jisiru wara analiżi e, tajba tal-ħidma li nkunu rridu nagħmlu biex nkunu trasparenti għal-Parlament aħna u koll l-esti li nispiegaw u anka natu l-isfond ta' dawn l-analizi. Santikom xiftit numri brabta ma' leġizazzjoni il-ġdida, ma' leġizazzjoni il-ġdida tal-BRRD, kif kol tal-SRM, u direttiva fuq il-sistem ta' garanziji pozittivi li BA għal mandat tal-2015 kellu 69 prodott marbut ma' din il-leġizlazzjoni il ġdida biss. Dan jinkludi 15 il-regolazzjoni, erba regolamenti ta' tekniċi, kif ukoll xi linji gwida biex nikkumplementaw il-ħidma tagħna dawn huma kollha mandati ġodda u għalhekk it-talba li għamilna aħna ġifieri żieda żgħira fil-budget u zida fil-headcount tal-Aġenzija jirrifletti wkoll il-ħidma il miżjuda ta' din l-Aġenzija. Għalhekk, grazzi għal l-appoċ illi natajna minn numru ta' membri ta' dan il-komitat u għalek aħna l-esti illi nibqaw nikkomunikaw fuq dak li qegħdin namlu fuq il-mandat tagħna u kif nippjanaw li naħdmu fuqhom. Grazzi tal-il-qaltuni hawnhekk. Issa Carlos Montaldo, reprezentant, anzi direttur eżekutiv. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-appoċ kontinju ta'kom. U aħna pal parlament nixtiequ li dawn jikunu ta' suċċess. Mela jien nixtieq nitkellem fuq tliet punti prinċipali. L-ewwel fuq kif naħdmu fuq il-budget, fuq il-proċess. Il-budget huwa mod ta' kif nagħmlu l-ħidma tagħna. Aparti minn hekk, irritu jkollna approċċ onest u fl-istess ħin Anzi, bħalma minna qabel nistgħu nistinnu membri parlamentari u persuni oħrajn biex naraw kif nagħmlu fuq il-budget. Apparti minn hekk konna objettiv kull naraw fejn nistgħu nifrankaw il-flus bħalma semmew il-kollegi. il flus bħalma semmew il kollegi fejn nsibu dawn ma fejn nistgħu nifrankaw il-flus. Apparti minn hekk il-budget jiġi adottat mill-membri kif il-kol tafu eh, dawn kellhom ċerta diffikultajiet. Mela, jekk inħalsu, inħarsu lejn l-2015 rajna 3.7% ta' żieda, però aħna qegħdin nipprovaw innaqsu l-ispejjeż b-12% meta nikumparaw mal-2014 u 13% meta kkumparat mas-sena ta' qabel. U għalhekk qegħdin nipprovaw nibatu messaġġ pożittiv nirriflettu l-bżonnijiet mill-membri tagħna kif ukoll l-aspettativi miċ-ċittadini. Issa, kif il-Kummissjoni taħdem fuq il-budget tagħha? Ikun hemm komunikazzjoni tal- Kummissjoni tal-2013 fuq dawn l-aġenziji l-approċ kien bazat fuq tliet kategoriji. Aġenziji ta' ħidma ġodda u kif ukoll l-startup agencies. Aħna startup agency għaliex inħolqna fl-2014 u aħna responsabbli minn iktar, għazif iktar minn 300 attività ġdida. dawn l-attivitajiet il-ġodda li qegħdin ngħidu. Manka minnaħa tal-Parlament. F'din is-sena l-Awtorità Budġetarja kif ukoll il-Kunsill tajtuna il-permess li jkollna budget ġdid u anka meta nqisu il-budget li ħajkonna sena d-dieħla u għalek ma nistgħux ninjoraw ir-rieda tal-awtorità budgetarja. Mela. Meta il nqisu il-Kunsill eżempju, dawn mhux interessati fil-budget innifsu. Għalhekk il-kwistjoni taħraq hija fidejn il-Parlament. Il-Parlament dejjem ambizzjuż u li tagħna appoġġ bil-kliem jatina iktar hidma u iktar fiduċa, pero anka tana l-appoċ tijaw bil-fatti meta nismaw il-relatur nkunu kontenti li eh, nismaw dawn il-kommenti fuq il-proposti. Pero idu naraw xinu t-proponi l-Komissjoni fuq il-talbiet tal-Aġenzija li xkan esperienzi korroħ fil-passat u jaġaġa ninkomplu nħarsu leja mill l-esperienza personali meta zewiċt il maratie għalt li mumiex jizwix mux klim biss mankazzjonijiet. Mela, ejja, napplikaw dan il-reġenument tal-Komissjoni u koll. And now, uh, Verena Ross, Executive Director. Verena Ross, il-direttur eżekutiv tal-Ezma. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi l kulħadd ta' din l-istedina biex inkun hawnhekk illum. Grazzi wkoll il-relatur u l-shadow rapporters għal l-appoġġ tagħhom fuq il-budget. Bħal żewġ kollegi ta' qabli, Aħna wkoll aġenzija kemm xejn ġdida għaliex inħloqna fil-2011 u ġejna stabiliti fuq abbażi eh, ta' zida fir rizorsi allokati mill-kolleġislaturi fil-snin riċenti. Għalhekk huwa importanti illi inkomplu namlu dan sabiex nkunu fi stadju fejn nkunu autorità indipendenti għas supervizjoni tal-suq ta' sigurtajiet fl-Ewropa il-numri tal-budget għal-2015 jilħqu mal-rekwiziti minimi li ħana rridu nilħqu brabta mal-ħidma li għanna fuq supervizjoni diretta kif ukoll fil-ħolqien ta' single rulebook u anka meta inqisu lejn l-stabilità finanzjarja u kwistjonijiet ta' konverġenza mill-lat tas-swieq finanzjarji. Il-budget ta' leżma dak propost huwa bbażat fuq eh, abbażi zero biex inkunu nistgħu nallokaw personal eh, anzi meta nqisu e, il-personali li għandna nkomplu fuq il-ħidma tagħhom u nkun nistgħu anke noħolqu ċerta priorità fil-domanda tal-personal tagħna. Ovvjament nafu x'numa limitazzjonijiet tal-budgets, nafu x'inhuma id-diffikultajiet ekonomiċi, mhux fuq livell ta' Unjoni Ewropea biss, imma anke fuq livell nazzjonali mill-awtorit kompetenti nazzjonali illi jagħmlu kontribut importanti għal budget tagħna. F'dan is-sens għalhekk qegħdin nipproponu qabla mill biqbil mill-Bord ta' Supervizuri illi innaqsu il-Fresh Credits tal-Unjoni Ewropea fl-2015 għaliex eh, ħana konċi bil-pressjoni li hemm diġà fuq il-budget, però nixtiequ nżidu l-ammont ta' personal ifinanzjat mill- eh, anzi fżieda fil-miżati fuq l-aġenziji ta' rating ta' kreditu. Għalhekk hemm ċerta element problematiku għaliex ir-rekondizzjonijiet tagħha imorru kontra dak li qegħdin nipproponu aħna. u għalhekk nkun qegħdin qegħdin nitkellmu fuq 15 il 15% tnaqqis minn dak qegħdin nipproponu aħna għalhekk hija kwistjoni ta' diffikultà. Jekk naraw dan it-tnaqqis aħna inħossu illi dawn ir-responsabiltajiet ta' priorità tagħna rridu neġgħu nqisuhom u jkollna nipposponu anke nħassru ċerta ħidma, per eżempju fuq qasam ta' l-implementazzjoni, proġetti ta' IT, biex il-single rulebook jitħaddem fil-prattika. Napprezzaw l-appoċ minn naħatakom biex nerġaw niprovaw nresqu il-proposti illi qabel fuqhom il-bord tagħna u lest ukoll nirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom jekk għandkom xi mistoqsijiet. Grazzi, mikrofonu lura l-Kummissjoni Sur Dempsey. Grazzi, Sur President. Mela, l-ewwel qabel kollox, aħna fil-Kummissjoni u anka l-Digita Suq Intern japprezzaw il-ħidma tal ezas u l-importanza li kunu riżorsi adegwati. Ovvjament, is-Sinjura Montaldo minn Ejopa tkellmet fuq il-proċess tal-aġenziji kif ukoll Anza anzi anka fil-Komissjoni namlu proċess kull sena jkun dan it-talba mill-Aġenziji, jkun hemm eżaminazzjoni tagħhom, jkun hemm diskussjoni, u mbagħad il-Kummissjoni tagħmel proposta eh, formali tagħha lill awtorità Baġitarja. F'din id-diskussjoni ovvjament il-kwistjoni ta' ħidma ġdida titqis ukoll, titqis ukoll il-kuntest ġenerali tal-qafas finanzjarju u il-riżultat huma il-proposti tal-Kummissjoni. Tal iva neġen nirreferi għal komunikazzjoni tal-2013 minħat tal-Kommissjoni u il-proposta il tal-2015 taqbel ma' dan id-dokument. Ftakru il għal-2014 L-autoritajiet depozitari taw budget iktar qoli minn dak mitlub inizjalment, apparti minn hekk il-figuri tal-personal ippjanati fil-komunikazzjoni tal-Komissjoni is-sena ta' qabel għal 2015. U dan huwa il-raġunament li applikajna hawnhekk. Meta nħarsu l-2014 l-2015 u anka anzi il-Kommissjoni qed tipproponi illi jinżammu il-numri oriġinali eh, għal-2015. Però meta nqisu il-kuntest iktar ġenerali illi semma anka fid-diskussjoni hemm il-kwistjoni tal-metodu illi kif jiġu finanzjati l-eżas. Kif tafu l-Kummissjoni għamlet reviżjoni ta' dan hekk e-, kif mitlub u din ir-reviżjoni se tiġi pubblikata fit-tmiem dan ix-xahar. U mbagħad ovvjament se jkun hemm eżaminazzjoni ta' e, l-opzjonijiet differenti għal dan it-tip ta' finanzjar, inħarsu lejn il-possibiltajiet e, differenti ta' finanzjar industrijali kif issemma diġà fil-kas tal-eżma hemm diġà ukoll element ta' finanzjar industrijali, possibiltajiet li morru li lin dawn nistgħu neżaminawhom jekk jeżistu biex anka innaqsu li finanzjar minnaħa tal-Unjoni u il fuq livell nazzjonali. U anka jingħatax finanzjar industrijali sħiħ għal dawk l-autoritajiet li għandhom rwol regolatori importanti. Dan ovvjament se joħroġ mill-reviżjoni u inħarsu fid-dettall lejn l-approċ fuq medda ta' żmien twil. Grazzi, Sur President. Grazzi. Fil-qosor il-kelma lura għal-relatur. Grazzi. Kwestjoni taħraq ma taħraqx daqshekk l-opinjoni tiegħi. Naħseb illi ix-shadow reporters kollha wkoll qablu miegħi bi wieħed u ieħor. Qed insibu ħafna diffikultajiet hawnhekk. Naħseb illi l-Kommissjoni għandha tipproponi eh, mekanizmu sal-2017 meta għamilt dan għamiltu biex impoġġi di proposta fuq il-mejda u jista' jkun li hemm min qed jipprova jwaqqaf dan pas-soltu. Nistgħu forsi nsibu soluzzjoni flimkien ma' shadow reporters u għandna xi problemi filosofiċi li jdu niddiskutu ktar tard. Però meta tqis iż-żmien illi għandna ma tantx nistgħu insolvu dawn il-problemi filosofiċi għalissa. issa Grazzi l-iskadenza għall-emendi hija 29 ta' Lulju, l-emendi ġu konsidrati fil-3 ta' Settembru u fl-istess ġurnata nivvotaw fuqhom fiħdan dan il-kumitat. Grazzi ħafna il-laqa illi jmiss hija fit-3 ta' Settembru. Nittama li jkollkom vaganzi sbieħ grazzi.